DIE, il-Komitat PIK u Affarijiet Soċjali ħaġa li s-rikorda fil-minuti jekk m'hemmx l-ebda kummenti allura dak il-każ dan eh, din in-nom